Nalqu dan id-dibattitu allura. Nandu minnu fih għal-punt li jmiss mistoqsija mill-fom li kummissjoni fuq l-industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropea. Maria Sartori, l-autur tal-mistoqsija bil-fom, jikjoġbok. Grazie. Jaseb li hawnhekk f'dan il-Parlament kellna dibattitu fuq suġġetti industrijali, fuq it-kabbi, fuq ix-xogħol kif bħal ma fakkar il-Kummissarju dan niddiskutuh minn dal ħodu dibattitu ma' Sur Tajani u l-Kummissarju għandu ukoll. U issa u bat komplejna minn hemm bqajna niżviluppaw is-suġġett fuq l-enerġija, tkellimna llum fuq il-problemi marbuta mal-industrija tal-karozzi. U issa ngħaddu għal Bistoqsija illi fissem il-Kummissjoni itre jiena ressaqt u qed tiġi diskussa hawnhekk. Aħna kellna wkoll garanziji li f'Diċembru kien jkollna riżoluzzjoni fuq dan is-suġġett u jiena naħseb illi dan kollu li aħna votajna lih il bira fil-bidu tas-seduta tejna biex insaħħu l-attenzjoni li qed tagħti l-Ewropa għal dan is-suġġett. Bla dubju ta' xejn din l-industrija tal-aħtar tal-Unjoni Ewropea hija marbut ma' ħafna industri. L-ewwel net fil-bidu net għandek eh, l-azzar u tip ta' metalli differenti u industriji kollha jużaw dan pereżempju il-karozzi, l-inġinerija mekkanika, il-kostruzzjoni, il-pipis metalliċi eh, u wkoll l-industrija marittima min izvoluppa l-appliances tad-dar ħafna ħrajn. Jekk aħna zommu nkuq dan l-industrija kompetittiva din xi ħaġa li għandna naħdmu fuq mod sfiq għax hija essenzjali. mill l 2000 l-Ewropa kellha ċedi l-ewwel post fuq quddiem liċ-Ċina u issa l-Unjoni Ewropea qiegħda tirżel biex tinvesti ħafna fil-lat ambjentali u li xi ħaġa li aħna naqblu magħha iżda ovvjament fl-istess waqt dan wassal għal żieda fl-ispejjeż għal dan is-settur eh, li huwa marbut mal-prezzijiet tal-materji prima li jolew kif ukoll l enerġija li jattola kull ma jmur nistax tinsewi li fl-Ewropa dawl eh, l-elettriku jiswinna 100% aktar mill fl Uniti. U eh, meta qabli ma' stati membri oħrajn hemm ukoll iktar mill-flus bil-spiża tal-flus. U l aħna kellna 406,000 unit Eh, fis-settur eh, bejn l-2007 u l-2011 aħna naqasna eh, minn mill-10% u issa wasalna għal 300 biss fis-xogħol. Fl-2012 il-numri ċifri u maktar li ħasbuna għaliex naqsu ħafna il-produzzjonijiet f'dan il-qasam tal azzar speċiment għal dak li huma kostruzzjonijiet tal-karozzi illi f'daw l-aħħar snin naqsu produzzjoni ta' 3-2%. Eh, dan il-edin jittilaw u il-spejs produzzjoni u eh, dawn l-ispejjeż li ġiġru magħhom jaħaddem wasal illi jkun hemm inqas investiment u innovazzjoni u riċerka u jifavorixxi delokalizzazzjoni. Forsi ta' min jistaqsi illi fistma strategija strateġija tal-politika industrijali illi l-Kommissjoni milix adottat forsi hemm problemi ta' linja politika settorali illi jistgħu jintervjenu illi jwaqfu ċertu tendenzi perikolużi li l-Ewropa ma tistax tippermetti li taqbad. Eh, nafu li impjantazzjoni li qed jitfassal fuq dan eh, il-qasam Safej wasanna. Meta nitkellmu dwar il-pjan cars, irridu nkoll inħossu fuq irridu nofsu fuq il kustanni tal-azzar ukoll. Ma nistawx noqogħdu nippruvaw ndaħlu linji ta' politika jekk ma jkollhomx il-kondizzjonijiet ewlenin biex jkunu innovattivi u jħattu iċċamma kondizzjonijiet internazzjonali l-ġustirizzazzjoni tal-Ewropa hija memuża ma' linja ta' politika li trid tiġi appoġġjata bħalma hija tiġi iktar riċerka l-innovazzjoni u strument indispensabbli. Irrid nara linja ta' politika tal-kompetizzjoni ta' mill istena mill-disajnijiet ma tqix aktar l-ħtiġijiet tal-ekonomija Ewropea. Aħna rridu issa l-mġot nerġgħu ntuqgħu ġdid biex nkompeti fuq livell globali. Aħna rridu eh, kol nqisu spejjeż tal-enerġija u rridu naraw iftemiet ma' pajjiżi terzi. Forsi rridu kol nistaqsu ruħna fuq l-importanza li nerġgħu nistabilixxu konsili li huwa dedikat bisħiħa l-industrija illi nitmorru għal pożizzjoni qabel l-2002. Grazzi. E adesso la parola eh, al Vicepresidente della Commissione. Grazzi tal viċepresidente della Commissione, Sur Tajani. Sur President. Sur President tal Komitat tal-Industrija. Ovvjament, dan is-settur huwa essenzjali na 360 elf ruħ u jiwassal għal biljoni eh, ta' euri illi eh, huma investiti u warra l-sforz l-istrutturar tal-akkwizizjoni tal-tminnijiet u disanijiet is-settur tal-azzar issa hija huwa settur dinamiku u kompetittiv fuq livell dinji iżda għaddej minn għatta problemi Anki jekk illum 12% tal-azzar li prodott fl-Europa, eh, fil-dinja jiproduċa fl-Europa, eh, u aħna nesportaw 80% tal-prodott, xorta ma nistawx ma ninnotawx li binnaħa il-krizi ekonomika u staġnar ta' zona euro meta marbutin ma' prezzijiet li qegħdin jitilaw kull ma jmur tal-materji prima tal-enerġija Iva, ifissru problema na għall-industriji tagħna tal-azzar. U rridu wkoll ma ninsewx il-kompetizzjoni qawwija li jem f'pajjiżi oħrajn, specialment dawk azjatiċi. Għax għandhom industrija tal-azzar illi jipproduċu b'spejza eh, inqas baxxa. il-produtturi eh, tal-azzar Termini ta' kompetizzjoni ehm, eddi fil-ptar Ewropej nizlin. Il-kosta l-elettriku huwa l-iktar oli fid-dinja. Jekk inqablu mar prezz fl-Istati Uniti, eh, prezz tal-dawl fil-Ewropa huwa darbtejn aktar minn dak tal estat Amerika. Allura hemm ħafna problemi li kien ħarsu nqaffas ġenerali u għalhekk zammejt l-impen tiegħi illi jina ħadd qabel il-tajja tas-sajf biex konna laqa bejn il- l-Unions kollha involuti biex ikonna grupp ta' livelloli biex noħorġu pjan d'azzjoni tal-Kunsill Ewropew qabel qabel ma jibda is-sena ġdida. Qabel mal-laqa ġdida, mal-laqa li kena, ir-rappreżentanti kollha tal-industrija identifikaw l-sfidi ewlenin f'dan is-settur u għet minn messagġi u l-linja ta' bisibu bilanċ bejn l-anijiet tal-linji tal-politika kollha sabiex inkun nistaw nħarsu l-kompetitività tas-settur u anki prospettivi ta' xogħol sabiex nevitaw illi nimminaw il-kazina ta' valuri li nagħtu għal produzzjoni ta' tazza. Aħna ħajkomplu naħdmu fuq il- Suġġetti li jina semmejt, semmejna aħna f'din l-ewwel laqgħa li kellna u ħankompli nippreżenta l-kolleġġ tiegħi ta' kommissarji pjan ta' azzjoni qabel il-tajja tas-sajf tal-2013. Jiena konvinza barra illi l-azzar jista' jkun u għandu jkun appoġġjat għaliex hija kriżi li fil-fema tiegħi mhux strutturali iżda kriżi hija marbuta ma' sitwazzjoni partikolari li għaddejna minna bħalissa għal dik li għal-ekonomija u allura l-azzar fis snin ġejjin jista' jerġa' jsir protagonist eh, fil-industrija tagħna, fil-linja politika industrijali tagħna. Għal dik li hija l-politika l-industrializzazzjoni tal-Ewropa xi setturi li għana nappoġġaw ukoll sforzi ta' innovazzjoni bajnuna finanzjarja konsistenta min-naħa tal-settur privatu pubbliku u settur ta' kwalità għalja pal per eżempju settur ekokompatibli kif ukoll tal-karozzi eh, ekoloġiċi kif ukoll tal-prostituzzjoni dawn huma fost l-ikbar klijenti tal-azzara l-ura daħlu dan fil-strategija ġenerali tal-Kommissjoni Ewropea, tal-Kommissjoni, li kif jina u rejt il-membri parlamentari kif għamidu kol fil-Konsil, għalan huwa li li sal-2020 ħajkun 20% tal-GDP tal-Unjoni li ikun jirżulta mill-ħidma tal-manifattura. Eh, u għallura biex nagħmlu dan, irridu naħdmu aktar biex nipromovu teknoloġiji fil-fabriki li jkunu aktar avvanzati sabiex ukoll il-produttori jkunu jistgħu jżidu l-kapaċità tagħhom ta' innovazzjoni. Anki dan il-qasam tal-azzar huwa importanti li aħna nifukaw l-isforzi tagħna fuq l-innovazzjoni. Jiena nisruħi ottimist dan il-rigward minkejja l-intoppi li għanna. Rapport għalet li l-esta li taħdem bisfiq dan is-settur jiena tlabtu kol il-kummissarju Andor li jihusem fil-inizjattivi kollha li ġio finalizzata biex nħu dan il-għan u għahna li kan naħdmu pala kummissjoni mod sfiq. Jiena irrid illi niprevjenu krizi illi tista twassal li l-effetti tal-krizi għana palista tkun għallar mal-industrija u wkoll e, mal-ħaddiba mal-parlament għandna bżonn ikollna dan il-kooperazzjoni u komunikazzjoni e, kif tafu anki kisartori u peres, rebu kisartori u peres jina dejjem stedintom biex jattendu kol il-gruppi tal-livelloli biex jirrappreżentaw miż-żewġ kumitati parlamentari li huma interessati fl-istrateġija għal għajnuna għal industrija tal-azzar. Allura li konna din kooperazzjoni bejn il-partijiet kollha interessati inkluż il-Parlament Ewropew il-koll għandhom ikunu il-mira tagħna sabiex aħna nkunu nistgħu niggarantixxu ġejjin is-sod għal Eh, distret razzar li jedna naħseb li jista' jkun ġejjini pozittiv aħna neħtieġu li għandna bżonn naħdmu, għandna neħtieġu li nkollna l-appoġġ tal-Parlament iżda jekk naħnu jitfit mod li mela nistgħu nilħu lantana li naħseb ilkoll nemnu fih. U li għal offol tal-mistoqsija eh, li l-Komitat tal-Industrija ppreżentatilna, ippreżentawulna U naħseb illi jina u Eġipt ukoll eh, b'sintonija sħiħa mal-ħsibiet tal parla Grazie, signor Vice-President del... Grazie tasser Vice-President tal komissjoni Mela, nagħti l-kelma l-kellima fissam il-gruppi politiċi. U nagħti l-kelma l-Onorevoli Prust fissam l-EPP. Grazie tas, Sur President. ċertu qosma l-Ewropa m'għadix aktar kompetittiva u dan huwa fatt li aħna rridu naċċettaw. Però mhux fatt li rridu naċċettaw neċessarjament aħna rridu neliminaw id-dipendenza tagħna fuq il-pajjiżi barranin anke fi setturi strateġiċi bħal dik tal-azzar. Aħna ma nistgħux njuraw l-arfin tagħna li lna niksbuh f'dawn l-aħħar 200 sena aħna għalhekk għandna bżonn inizjattiva Ewropea u għalek nitlob li l-ek sabiex tajdi li ma strategji jintom ser tattottaw sabiex twafqu ċertu gvernijiet bħal Franza li għedin jamlu biss tentattivi ta' ċertu industrija li mux ħajoffru lebda impik jew ikunu ta' irkupru għall-ekonomija. Grazzi ta' sewsa fisem l-essendi nat il-kelma l-Honorable Langen, Newtown Nofs. Grazzi ta' sew, Sur President Kummissarju, aħna nappoġġawk anki fl-isforzi tiegħek sabiex insaħħu l-industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropew. Jien naħseb li huwa tajjeb li hemm ċertu xejrin xejrit li qed nisimgħu mill-industrija tal-azzar li neħu ċertu kapaċità u din ġiet qed tiġi mistoqsija. Ħafna nies mhux se jaċċettaw din il-ħaġa artiklu rajt dan l-aħħar tajt li 400,000 impjieg u mija mittelf minnom iridu jiġu eliminati, għonek għanna tuħ bir fil-kapacità. Pero dan mux aċċettabli, ma naħsibx li dan u l-mod kif għanna insolvu l-problemi ta' nafdin l-industrija, naħseb li din industrija ewlenija fl-Unjoni Ewropea u għanda għanna nistabilizzaw, għanna noffrula ċertu perspettivi għal-futur. Dan kien wieħed mill-bażijiet għal binja tagħna tal-Unjoni Ewropea kienet parti mill ħaġa li waqfit l-Unjoni Ewropea, settur tal-azzar, u jina sepp tali modell għandu jkompli jeżisti. Għandu jkun eh, parti li jaħdmu fuqhom eh, kemm il kommissjoni l-impjegati u anki min iħaddem. Hemmhekk għandna naraw li nassiguraw futur għall industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropea għanna bżonn innovazzjoni anki azzar tal-kwalità għolja għal eh, l-attitudni u l inġiba tagħna lejn l-enerġija, l-industrija tal-azzar, jew l-enija għandha tkun il-ċentru ta' dan kollu għandna nagħmlu kontribut sabiex nistabilizzaw l-industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropea. Grazzi sew l-kellim li mins issa l-onorevoli dura għal minuta. Grazzi tassew, sur President, jina għunek nixtieq naddilkom ħsieb għal dawk li qed jaħdmu fl-Orange Jambiege Emmek, wieħed qed jistenna li wieħed ixi l-kumpanija tagħhom fil-waqt li oħrajn qed jħarsu lejn kundizzjonijiet ta' qatt li huma kwistjonijiet verament inaċċettabbli. Aħna rajna wkoll ir-ristrutturar, aħna rridu nindustrializzaw mill-ġdid dawn l-industrija tal-azzar. Fis-6 ta' Deċembru aħna rridu ninniedu inizjattiva ġdida fil-kuntest ta' riċerka u innovazzjoni, sforzi koordinati u biex anki l-istati membri jħedmu fl-imkien aktar mill-gruppi gbar ta' l-azzar ikollhom dritt eh, billi jkissru pjanijiet tagħna anki dawk li qegħdin jinvestu eh, fil-qawwa tal-ħaddiem. Kommissjoni, ovvjament rinnovazzjoni mhix ħadd isir waħedha, però mhux tajjeb li l-kwistjonijiet marbuta ma' CO2 jiġu njorati għal kumpanji li mhux qegħdin fl-Unjoni Ewropea u 950 miljun allokazzjoni żejda edha hemm bħala surplus. Aħna rridu naraw ukoll min ser jerġa' jiftaħ dawn it-tip ta' industrija li mbagħad li jagħmlu użu minn dawn l-lokazzjoni tas-CO2 aħna rridu nkunu ambizzjużi f'dan il-qasam u l-futur għandu fih ikollu kontroll għal eh, dannu tal-azzar, pero jrid ikun ukoll sostenibilità ta' din l-industrija. Grazzi tassew, mela fissem il-grupp tal-IFD e għanna l-onorevli Kurski għal-minuta. Grazzi tassew, Sur President. L-industrija tal-azzar edha is-sofri mill spejjes mil kbar ta' produzzjoni li dawn jistaw jiġu jisiru minħabba ħtijiet li qed jakkumulaw minħabba l-pakketti tal-klima x'aħna qed nitkellmu fuq l-emissjoni naqsa sal-2020 u fil-Polonja l-qat dan is-settur fil-fatt qed jiżdied rajna żieda fil- fil-ammont ta' qat rajna 250 persuna tispiċċa bla xogħol u kien hemm ukoll 600 impjegat li tilfu xogħolhom żoni oħra fil-Polonja. Aħna rajna wkoll relokazzjoni ta' industrija fl-Indija u fl ukrajina fejn nafu li regolamenti ambjentali ma jeżistux. Ir-reindustrializzazzjoni tal-Unjoni Ewropea eh, hija probabli. U din hija raġuni wkoll għalfejn għanna niddu daw l-izviluppi b'mod serju. serju. 6.5% tal-impjieg fl-Ewropa jinsabu fl-industrija tal lazzar Il-pakket tal-tibdil tal-klima li jekk irid jiġi indirizzat tista' tkun soluzzjoni, però tista' tkun ukoll twaqqaf il-rikolizzazzjoni tal-industrija mill-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew fisem l-gwe nati l-kelma l-onorevoli Hajnen. Din il-kwistjoni twassalna l-kontradizzjoni prinċipali fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu suppost naqbu li ċittadini nħarsu nejn huma ħarsu lejn il-futur. Aħna ma rridux noħolqu napoġġaw xi ħaġa li tista' tkisser tkissirna palmi il-social dumping u l competitive taħlet ħażina li hawn. Aħna ksibna ħafna arfin f'kull tip ta' industrija. U din l-industrija tal-azzar qed tipprovdi ħafna impik mod dirett u indirett u hija uġit ukoll indispensabbli għar-reġjuni tagħna u l-popolazzjonijiet. Kienet waħda mill-fatturi prinċipali tal-Unjoni Ewropea l-industrija tal-azzar tinstab fi xifer ta' kriżi kbira li ser kisser ħafna kapaċità ta' produzzjoni, ħafna arfin u tkisser il-ħajja ta' ħafna persuni li jaqalaw l-ħobza ta' kuljum. Il-Belġju qed jgħal industrija f'Belġju la u Liex mbagħad jaqilbu mbagħad jagħtu 37 miljun euro lill-Lussemburgu biex jagħmlu eh, l-aħjar affarijiet u jagħmlu l-aktar profitti minn oqsma oħra. Pero l-industrija tal-azzar imbniet bil-ħidma ta' ċittadini. Umbat aħna edin nal-qom dawn l-industrija, unkisruhom. Aħna rridu narfu l-kwalità vera ta' ċittadini, Sallura se tagħmel kummissjoni sabiex tħares l-industrija tal-azzar fiħdan l-Unjoni Ewropea. Issa għal non-attached uh, nagħti l-kelma l-Onorevoli Monser għal minuta u nofs. Grazzi tassew sur President il-krizi finanzjera prezenti ġabitna fiex edin. Il-industrija tal-azzar qed issofri mill-talba tal-industrija tal-karozzi li dejjem qiegħda tmur lura. Speċjalment il- hemm ukoll kwistjoni tal-materja prima li qiegħda iżid dejjem il-prezz tagħha Umbat l-industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropea li għanda spejjeż soljin u sposta esposta wkoll għal kompetizzjoni verament bla specialment speċjalment ma' kompetituri li ma jridux isofru minn daw il pizijiet oħra. Għalhekk fis-suq fis tal-Unjoni Ewropea tjasal azzar aktar irħis li fil-kwalità tiegħu mhux daqshekk għandu elementi li jistaw eh, jamlu tajjeb għall-ambjent. Għalek, parti mill-industrija tal-azzar tiġi eliminata. Aħna però rridu nkunu nafu li dan jista' jfisser kwart mill-postijiet ta' xogħlijiet tal-Ewropa. Għandna madwar mit-telf impjek li huwa marbut ma' dawn ma' din l-industrija u allura aħna rridu naraw li l-Unjoni Ewropea tara għajnuna importanti ħafna sabiex tagħmel tajjeb għall effetti soċjali u ekonomiċi ta' din ir-ristrutturazzjoni. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Anġeli għal żewġ minuta. Grazzi ta' Sur President, mill-lew qabel kollox nixtieq nirringrazzja lill President Sartori tal-li tal dan id-dibattitu. L-industrija tal-azzar li hija fundamentali għas sistema Ewropea qed tara tnaqis u telf anki ta' impjiegi. L-ewwel problema importazzjoni barra mill-Unjoni Ewropea, ċina huwa li qed proveditur, però mhux l-unika pajjiż. Ważejt li ngħidu li dawn il-pajjiżi qed jipprovdu jiproduċu kompetenza ħażina għandhom regoli ħżina dawk li għandhom xisma l-ambjent u anki dritti tal-ħaddiema b'mod aktar ġenerali barra l-Unjoni Ewropea eh, u kol regoli li m'għandhomx rabtiet marbuta ma' dazzi u lajnuna mill-istat u anki il- risorsi tal-enerġija huma orħos. Aħna però fiduċjużi surtajani fuq l-istrateġija toħol u nixtieq nirringrazzjak minn qalbi għaliex ħafna drabi intijat ta' spiss li l-Unjoni Ewropea tittaġġorna r-regoli tagħha fuq l-għajnuna tal-istat u anki l-kompetizzjoni. B'dan il-mod jiena nixtieq referenza a termi il-post ta' termi huwa patrimonju industrijali mhux biss tal-Italja u wieħed mill-produtturi eh, globali għal lazzar. Għandu wkoll livell qoli ta' teknoloġija anki jħarsu li kwalità b'mod rigorusu jħares ukoll l-ambjent. Il-antitrust komunitarju biex jevitaw pożizzjoni dominanti waqfet is-sit ta' termi soċjetà tal-linja ta' produzzjoni u ħalliet ukoll il-responsabilità lill-kumpanija Finlandiża kienet tipprovduti wkoll il l-industrija qed tiskil ma tkunx kompetittiva u mhux se tagħmel tajb pal min qed jixtri għalhekk hawnhekk hawn diffikultajiet u tħassib. Allora kif nistgħu niggarantixxu proġett industrijali fuq meda twila ta' żmien li jkun kompetittiv li jipprovdi l-aħjar kwoti ta' fis-suq u li ma huma l-istrateġija tnaqqis ta' spejjeż tal-enerġija għalfejn ma nintroduċux ukoll ċertifikazzjoni ta' kwalità tal-prodotti marbuta mal-azzar. Ringrazzjak. Grazzi tassew. Issa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Taja għal minuta u nofs. Grazzi tassew. L-industrija tal-azzar tħallas ġel tħallas ħafna lil um, persuni, il-numru ta' nies li għadnu f'dan is-settur il-gruppi kbar tal-industrija tal-azzar din sejrin lej il-vant. U allura mistoqsija kbira dwar il-mod kif aħna nimxu fuq il-modell tagħna ta' żvilupp nasab li l-Unjoni Ewropea titterġa' tiġbor l-idea li sistema ta' manifatturat bħal tagħna għandu bżonn produzzjoni solidi ta' bażi li tkun tista' tipprovdi is-suq intern Ewropew għalhekk ridu niddefendu dan is-settur ir-wol ta' industrija tal-azzar rigoruża aħna nistgħu nappoġġaw jekk aħna nistgħu nwaffqu il-fatt li l-industrija jitilqu mill-Unjoni Ewropea aħna rridu wkoll noħorġu minn da' dualiżmu li ta' sekwit jinħas fid-diskussjoni kumpanijiet fuq dan is-settur, dualizmu bejn dawk li appoġġaw l-ambjent u l-ħaddiema. Dan ħażin però għaliex aħna rridu naraw prospettiva fil-fqalġejjien. Industrija li qed qis din l-industrija bħala b'mod integrat għandu bżonn sistem ta' produzzjoni avvanzati, kwistjonijiet bilanċjati li ħarsu l-interessi differenti u ħtiġijiet ta' kulħadd u għalhekk tajb li jkun hemm stampa wisa anke dik Ewropea li timmira lej sostenibilità u ma nix għalfejn morru lura rridu nimxu l-qoddim valur miżjut u nikkompetu fuq livell globali, nappoġġaw l-investimenti kif diġà għalmi ħafna nies, teknoloġiji ġodda, proġetti ġodda, kif ukoll kwalifikazzjoni tal-impjanti għall-ekonomija Ewropea li tagħmel użu mill-aħjar tar-riżorsi tagħha anki dawk tal-enerġija, anzi nibdew minn dawk tal-enerġija, kif ukoll ir-riċerka ta' materjali differenti. Grazzi. Akoluthi sto vima is-sinadrfos kirija kol. Sitassew, is-sanati l-kelma L-Onorevoli Kolaska Bobinska, żewġ minuti. Grazzi tassis, Sur President. Fl-Ewropa, hemm ċertu reġjuni fejn ħafna nies tilfu l-impjieg tagħhom. U aħna qegħdin naraw azzar irħis li qed jiġi importat mill-Indja. Dan huwa eżempju klassiku ta' dak li aħna nsejħulu uh, eh, carbon leakage. Jekk il-Kummissjoni kellha tibdel il-sistema tal-allokazzjoni u t-partit ta' emissjonijiet u nqisu s-sitwazzjoni kif inhi, eh, nistaw naraw li din il-problema edha hija problema prinċipali għall-industrija tal-azzar u dan m'għandux biss impatt fuq il-prezzijiet imma huwa l-ewwel pass lejn għajnuna mill-istat. Fil-fatt huwa minnu li aħna ħadna deċiżjoni rigward kif ir-rimbors ta' spesi staw jisiru, pero l-istati membri mandomx rizorsi li jerfaw daw l-spejjes fuqom, nar il-ħamis aħna ser nitkelmu dwar uh, din il-kwistjoni ser nivvutaw fil-komitat u aħna imħazbin rigward il- żida fl-importazzjonijiet minn barra. Aħna lek rridu nieħdu deċiżjoni preċiża u ċara jekk aħna aħniex lesti li nesportaw il-xogħol tagħna. Grazzi tassew, issa nagħti l kelma l-onorveri Gualtieri għal minuta u nofs. Mikrofon għal-kellim. Grazie ta' sew sur President, diffikultajiet prezenti tal-industrija tal-azzar, iġeluna nirriflettu fuq ir wol tal-industrija fil-politika tal-Unjoni li ma jħarsux biss il-politika politika li ikolla fett fuq l-industrija ma il-koezjoni ta' dawn il- il-politiċi, politika, jekk il-kriżi ekonomika rwat ir ruol ċentrali tal-manifatturat, f'dak il-każ aħna rridu nirranġaw il-mira l-impostazzjoni li ġiet li konna niddiskutu f'dawn l-aħħar snin anki s-servizzi marbuta mal-industrija. Jinħoss li hemm kwistjoni differenti anki għazzar eh, li huwa differenti fl-industri ta' termi u anki ta' pjombino. Aħna rridu naraw ukoll kwistjonijiet marbuta mal-kompetizzjoni, rridu ikonna prospettiva globali mhux biss Ewropea meta niġu biex nevalwaw il pozizjoni dominanti u bat f'dak li għandu ma mal-kwistjoni speċifiċi tajjeb ukoll li nigarantixxu l-integrità tal posta termi u anki l-azzjoni li ta' nuqqas ta' investiment jew eh, anki ridun nqisu wkoll il-politika fiskali, ridun daħlon fis u dak li nsibu fil-patta Eh, ta' tkabbir anki dak li għadna f'Ġunju li kunem konsiderament fl-iskali di huma punti marbuta ma' tkabbir ġu sabiex bekk insaħħu l-investimenti pubbliċi fl-aħħar mill-aħħar għandna wkoll id-disciplina u l-kwistjoni marbuta mal-għajna tal-istat għax dawn ħafna drabi jipperikolaw il-garanzija ta' punti strateġiċi. Grazie. Grazzi tassew, issa Nati l-kelma l-Onorevoli Liling għal żewġ minuti. Grazzi tassew sur President. Din hija verament tal-biża meta nħarsu lejn l-eluq ta' produzzjoni ta' l-industrija tal-azzar anki fil raħal tiegħi ta' Xivlanx, fejem fejn il-persuna taħdem f'din l-industrija u nistaw najdu li 3000 ruħ setaw jaħdmu minn hemmhekk. Hawnhekk qed ndawru paġna fl-istorja tagħna u jiena fil-fatt nixtieq nuri dispjaċiru anki r-rabija tiegħi, anki qed nirrappreżenta eluf ta' nies li kienu jaħdmu hemmhekk. Però ma naqbilx li dinija kwistjoni ta' kapitalizmu blaqis biex inkomplu inħaxnu u namlu tajja pal kapijiet. Hawnhekk il-produzzjoni kienet tajba u aħna u rejna u kol ċertu temperament, meta kien hemm regolamenti u meta din ħolqot problema kbira. Ma nixiex nitfall ħtija lejn l-operaturi ekonomiċi għen niftakru li s setturi tal-azzar kienu edin jingħalqu u danu ta' dispjaċira li xitilfu u kol e, jintilef il-xol u anki l-intilef l-arfin. Allura marriċ nuqot inujat u nammel ħafna weddit politiċi. Il-politika tal-industrija u kol għanda tħares u kol li ċittadini u anke għandha tħares ukoll l-industrija tal-azzar, politika industrijali ma tfissirx però protezzjonizmu jew li nalqu il-frontieri, Pero l-Ewropa mandiġ tkun toqot bideja fuza għaw tħalli l-kulħat jitħol. Irridu nitalmu ċertu lezzjonijiet mill-msiba tana l-gbar, għanna nidu din id-direzzjoni u nidentifikaw kol livelli minimi. Sabiex bekk aħna ma nispiċċawx b'industrija li verament tispiċċa mifnija minħabba ħaddieħor. Aħna rridu nieħdu triq ta' rkupru u nżidu x-xogħol. U l-politika industrijali huwa mod kif aħna nistgħu verament nagħmlu tajjeb għal dawn id-diffikultajiet għal dawn il-problemi nar ma nistagrifikaw l-ħtieġa importanti biex l-industrija tkun kompetittiva hawnhekk. Għalhekk sabiex aħna nkunu kompetittivi ma' industrija postijiet uħor. Jiena naf li inti tafx għandek tagħmel però għamilha issa. Grazzi tassew, l-Onorevoli Luling kontent li qed narak quddiem istess, Sinjura Liling. Jiena verament kont eh, ġeneruż meta ġejna l-ħin. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Dardan għal minuta u nofs. Grazzi tassew sur President, Kummissarju il-azzar għadu industrija futur u d-dimu, mela jgħam ma naqdux nibżaw najdu dal-klim, ta' bilħaq ħafna affarijiet sovrani f'din il-kwistjoni għal l-industrija ta' manufatturat li aħna nixtiequ nniedu mill-ġdid. Hija parti mill-tessut tal-industrija hemm investimenti kbar li diġà saru ta' sikwit bi flus pubbliku kemm fir-riċerka u kif ukoll fl innovazzjoni u anki fazza prodotti tal-azzar valur għoli. Però jien jamtu eżempju ċar ta' kif ta' fejn sejrin dawn il-gruppi kbir għal ħafna żmien mita kien qed jaħdem fil eh, baċċin industrijali bejn il-Belġu u l-Lussemburgu kien hemm l-istrateġija wkoll li l produzzjoni u l-industrija li kienu qed jagħmlu l-flus u mbagħad kienu qed jinilabu bil-kompetizzjoni bejn is-siti differenti sabiex jiddeċidu fejn jinvestu. Huma rrifjutaw li jagħtu lura dawn il- eh, dawn il-profitti anki jekk dawn kienu se jispiċċaw fidej wieħed mill-kompetituri. Il-Kommissjoni ta' bilħaqija lesta li tiddefendi il-liġi tal-kompetizzjoni. Pero għanda tħaris kolli il-possibilità biex tara kemm xabbus mill-kompetizzjoni u anki il-flus li jiġi mill-kompetizzjoni. L-Onorevoli Beres għal-minuta. Kummissjoni aħna ma kellna dibattiti fuq din l agenda fejn uħut minn daw dawn id-dibatti ġew immexxija mill-Kummissarju Andor, però aħna qed nitkellmu dwar politika tal-industrija li tisa fil-qalba tal-impjek u impjek għal ċittadini. Praw xi ħaġa nieqsab din id-diskussjoni u l-Kummissarju Barnija xan nistaw naraħ wara ħafna mill-istrateġiji li edin emmek biex poġġu l-ekonomija tagħna f'abbażi ta' settur finanzjarju li qed jiekol il-bażi tal-manifatturat u għalhekk aħna għandna nidderiġu l-attenzjoni tiegħek. Inti aħna rridu nfakruk dwar dan. Dan il-grupp fil-fatt issa hija temm. Hija katina ta' loġika il-materja prima li mbagħad tgħaddi għall-industrija tal-karozzi. Għalhekk aħna rridu ikollna stampa ċara Nihdu naraw il-vizjoni sħiħa u nħarsu li l-kwalità tal-impjieg u l-kwalità tax-xogħol. U jiena intlaqt li aħna ġejna eh, ma kellix aktar aċċess għal għal metalli rari. Aħna rridu naraw x'għamlu l-Amerikani miżmin għal ieħor. Aħna mhux qed inqisu dan Eh, li hu importanti mod strateġiku għall-ekonomiji tagħna u sur mital u qed jiġi qed jaħdem bħala finanzjatur kbir u aħna għadna tinħarsu il-manwali tagħna u nitilfu il-valur il kollu tal-katina qed nitilfu wkoll mill-impjanti hawnhekk sabiex bekk mbagħad ikun jista' jixtri mini oħra u ma jiffinanzjax l-ispekulazzjoni. Issa għanna l-proċedura KGDI u għanna tlet personi u jitkellmu ta' din il-proċedura. Is-sur Pallone, tixtieq titkellem ta' dan ta' din il-proċedura? Qed titlob biex titkellem? Is-Sur Palloni, kjoġbok, grazzi ta' Sur President, jiena ser nitkellem fil-qosor ħafna. Nixtieq nagħmel mistoqsi, żewġ mistoqsijiet lill kummissar Tajani mhux qod lepeti dak li qalu kollegi tiegħi. Maġġoranza minnhom naqbel magħhom, uħud minnhom ma naqbilx daqshekk magħhom. Però l-importanza strateġika ewlenija tal-industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropea qegħdem. Però aħna xi drabi noqogħdu nitħassruna Kummissarju Tajani qatt ma naraw li l-dinja inbidlet. Meta aħna nitkellmu dwar il-pozizjoni dominanti, il-pozizjoni dominanti tfisser l-antitrust. U aħna għatanna liġijiet kummissarju li jgħamlu l-ura għal mill-1957 meta id-dinja kienet għadha maqsuma fi tnejn minnaħa l-Ewropa u mbagħad in-naħa l-oħra kellna l-Istati Uniti. Illum il-ġurnata imbidlet id-dinja u aħna naswiq ġodda li huma l-Indja, l-Ċina, l-Brażil u għalhekk għandna kompetizzjoni anki iva mhux ġusta, però aħna rridu nibdlu il-liġijiet antiki dawk li domx eh, jamlu sens. U meta ħna nistawx namlu din il-laqda, x'namlu l-Kummissjoni ta' kompanja dawn industri biex ma jamlu spekulazzjonijiet. Grazzi tassew, nati l-kelma l-Onorvoli Rossi. Grazzi tassew, Sur President, nixtin ringrazzja l-Onorvoli Sartori għaliex permessa d inizjattiva jippermettina fl-axħar biex niddiskutu problema li tolqotna mill-qrib u talqot il-eluf ta' nies. Għazliet li qed uġelu l-Unjoni Ewropea biex tiġilet il-bidla tal-klima b'mod unilaterali u wiebes u dawn e- qed waslu biex kunem hemm ir-riskju ta' għat dawn l-industriji tal-azzar edin jitlaqtu ħażin minna tal-Unjon tal li hemm allokazzjoni li diġà tqasmu u anki il nipprovaw nifussaw ukoll prezzijiet minimi għal dan il-beħ ġa kien hemm ukoll dibattiti li ħajolqtu dawn industri tal-azzar li ġa tilfu fil-2011 10% tas-suq u fil-2012 qed ibassru li ħaj jitilfu 12% iktar. L-unika soluzzjoni sabiex nevitaw kompetizzjoni inġusta minn pajjiżi terzi hi li jimponu dati ta' prodotti li deħli minn barra sabiex eh, namlu tajja pal prezz eh, tal-azzar li qed jiġi prodott fl-Unjoni Ewropea meta mqabel ma' prodott ieħor li ġej minn barra. L-Onorevoli Morganti. Grazzi tassew sur President. Komissarju Tajani, il-bira hu nofsinhar belt sħiħa fir-reġjun tiegħi Toskana wafqet tal-ftit sigħat Pjombino fil-fatt niżlu fil-pjazza 10.000 eh, ruħ li kienu qed pensjonanti, kummerċjanti, nies li ħadmu fl-artiġjanat u ċittadini u bdew eh, niżlu fit-triq biex juru protesta. Illum il-ġurnata jiena wkoll nixtieq nasal hawnhekk fil-Parlament u nixtieq ngħidilkom li n-nies eh, kważi indispjaċu tal l-industrija tal-azzar ser tala, din hija l-iktar industrija li ntlaqtet u tista' twassal għal eluf ta' impjiegi ta' xogħol u perkussjonijiet fuq l-ekonomija kollha kemm hu l-ħajja tan-nies. Hemm sinjal qawwi biex insalvaw l-industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropea li lum il-ġurnata tissibru ħaf diffikultà kbira penalizzata minn kompetizzjoni mill-liġa mill-Asja. L-azzar bdiet fl-1951 il-bini ta' l-Europa l-lum għetnejxu fija u għallek u fidmirna l istituzjoniet komunitari jidġildu l-ħarsin ta' dan is-settur li għand kun ikkonsidrat bħala wieħed strateġiku ta' priorità. Grazzi. Tal-logħba o Antiprodes Kommissjon, Kirjus Antonio Tajani. Grazzi tassew l-Onorevole Tajani ta' tassew sur President. Jina smajt l-interventi tal-membri parlamentari li ħaddu sem f'din id-dibattitu l-lejla u għonek qed nitkellmu eh, fuq il-kompetitività tas-sistema industrijali Ewropea. Is-settur tal-azzar kif intqal kif għattina wkoll fl-ewwel eh, interventi għaj biex nwieġeb pal onorevoli Sartori dan huwa element ewlieni. Irridu ovvjament nikkompetu fid-dinja u bjenta nikkompetu ovvjament unek qed ngħidu li rridu nelbu realtà li imbidlet meta ikkomparata mal-passat kif il-fatt eh, semmew numru ta' membri parlamentari waqt dan id-dibattitu. Għalhekk fisem l-aħħar kunsil tal-kompetittività aħna konna diskutejna rigward is-suġġett tal-politika industrijali is eh, saħħa ta' din il-politika fuq livell globali, anki l-problemi li jeżistu f'kuntest li jiena nerġa' nirrepeti iva nbidel meta imqabbel ma' snin 50. Issa id-dipontitu li għaddej anki fiħdan il-Kummissjoni jiena wkoll irċevejt itra fuq dan is-suġġett. Itra minnaħa ta' sitt eh, pajizi, l-Lussemburgu, l-Italja, Franza, l-Germania, li qegħdin jinsistu sabiex jidda dibattitu fuq din il-kwistjoni u anki fuq is-suġġett tal-għajnuna tal-Istat. Anki il-Kummissarju Almunju responsabbli għal politika tal-kompetizzjoni għandu l-intenzjoni li jippreżenta proġett ta' riforma. Id-dibattitu għam miftuħ anki fiħdan il-Kummissjoni għaliex aħna ma nistawx nimxu mażminiet U tajb anki li niftakru li l-ġijiet tal-kompetizzjoni huma fundamentali għat kabbir li aħna nistawx niddefend ma nistawx ma niddefendux is-suq intern pro mill-klim li ġew espressi mid-deputati l-lejla dan jider li huwa suġġett li tajb diskutu fuqu u anki nirriflettu fix-xhur li ġejjin jekk aħna verament nixtiequ li s-sistema industrijali tagħna tkun kompetittiva, anki l-politika tas-suq intern. Nix inwiġeb hawnhekk l-Onorevoli Beres, ma tistax tiġi interferita f'din l-azzjoni il-Kummissarju Barnier bla dubju jinsab fost l-aktar wieħed li huwa perswas u li jappoġġa l-politika industrijali Ewropea jina dejjem sibt fih u rajt fih appoġġ għall-inizjattivi kollha li jiena eh, rrit naddotta bl-inklużjoni ta' dik fuq l-azzar. U għalek nishtiq najt li inversjoni fuq livell politiku kienet ukoll fl-Unjoni Ewropea nixin ninsisti fuq l-20% għaliex flimkien ma l-20% ta' tnaqqis ta' emissjonijiet ta' CO2 u 20% ta' enerġija rinnovabbli hemm ukoll 20% tal-GDP marbut mal-politika industrijali. La dubju hemm ħafna xi iridu rridu nagħmlu fi qasam ta' settur tal azzara hawnhekk qed nagħmel referenza għal l-ITS li tqajmet minn aktar minn deputat wieħed u għanna żew suġġetti. Risposta pożittiva diġà ngħatat mill-Kummissjoni għal dak li għandu x'jaqsam mal-kumpens. Aħna awtorizzajna sal-85% tal- somma l għajnuna tal-istat dan il-qasam, dan is-settur, u fil-fat daħħalna wkoll fis-setturi partijiet oħra industrijali bl-inklużjoni tal-azzar. U dak li għandu x'jasam mal-backloading, il-Kummissjoni Ewropea wkoll għamlet proposta. Ovvjament issa kollox jinsab fidejn il-Parlament Ewropew biex huma jkunu jistgħu jevalwaw jagħtu d-deċiżjoni tagħhom li mingħajr il konsens tal-Parlament u tal-Kunsill xejn ma jista' jsir f'dan is-settur. Prejna ħadd nota wkoll ta' tħassib li hemm li jeżisti. U għalhekk neċessarju li naħdmu għaliex ma naħsibx li ma nistawx nilħu żwieġ bejn il-politika ambjentali u l-politika industrijali. Nixtieq ukoll inwieġeb lill-Onorevoli Duran u ħanitkellem issa bil-Franċiż. Il-programm għafas ġdid l-Horizon l-2020 se ħarsi opportunitajiet ġodda biex jifinanzja riċerka u l-innovazzjoni sabiex jilħaq ukoll tfaddi dak li enerġija u anki metodi ta' produzzjoni kun tajbin għall-ambjent. Hemm ukoll diġà ħadna impenn għal sħubija pubblika privata msejħa Spire u naħseb li fil-qafas finanzjarju ġdid il-perspettiva finanzjarja naħseb li fis ħajkun disponibbli. Issa ħnerġa lura bit-Taljan, nitkellem bit-Taljan, ħanqajjem punt tkellem fuq ukoll l-Onorevoli Molzer meta tkellem u u ukoll u anki fakret dan l-istess punt l-Onorevoli Beresh il-metalli eh, rari mhux l-unika suġġett li jeżisti però u suġġett importanti wkoll u fundamentali anke għas-settur tal-azzar. Kif inti taf aħna diġà għamilna numru ta' ftehimiet ma' pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea u anki tajna lok għal sħubija ta' innovazzjoni għal dak li ju l-estrazzjoni riċeklaċ ta' materja prima din azzjoni qawwija, rigoruża, ser tiġi finanzjata bil-perspettivi li għandna u anki bil-flus tal-perspettiva finanzjarja li jmiss. Li ser iħares li jom daqt il-Parlament Ewropej. Issa b'dak li għandu x'jaqsam dwar termi, jien naħseb li il-Kummissarju Almunja ħadem b'rispett totali għal liġijiet li qegħdin fisseħ. Jiena naħseb li l-fatt li is-sit industrijali ta' termi huwa element pozittiva zammejna kollox sħiħ li kunem, li konna nipermettu li kunem il-beħ din kien ikun iktar perikolus għal ħarsin għal post industrijali U allura aħna dan il-pakket ħażammejnieh b'mod sħiħ maqut u dan ifisser li bekk poġġejn jaħfissu b'mod aktar b'aktar garanzija kemm għal ħarsien tal-xogħol kif ukoll ħarsien tal-industrija nfissa. Rigward dan din industrija tal-kanen, vera li dan ma ġiex maqut mal-bqija tal-post, però hawnhekk għandna realtà li fl-opinjoni tagħna mhuwiex marbut u ma kienx hemm disponibilità, ma kienx hemm disponibilità biex wieħed ikun jista' ibbieħ dawn il il-katusi u naħseb il-President Angeli li tista' tifhem li dan jista' jiġi solvut permezz ta' ħarsien ta' sit industrijali importanti u mhux biss għall-Italja imma għall-Unjoni kollha kemmi. Nixtieq insisti għal politika industrijali tal-Unjoni Ewropea, aħna ser niddiskutu mill-ġdid dwar dan fil-Kunsil tal-Kompetittività fl-10 ta' Diċembru, Kunsil ta' Kompetittività fejn aħna nixtiequ nagħtu aktar importanza l kunsill tal-Kompetitività biex insaħħu r-wol tal-politika industrijali kif ukoll ir-rappreżentanti tal-industrija u nixin ringrazzja lill presidenza Ċipriotta tal-li għenitni tassew din l-azzjoni il-9 ta' Deċembru ser niġbor flimkien il-Ministri tal-Industrija sabiex naffrontaw il-kwistjoni tal-kriżi tal-karozzi tal-vetturi li huma marbut ukoll mal-kriżi tal-azzar fissem il-Kommissjoni hemm determinazzjoni sieħa biex inħarsu s-sistema industrijali sħiħa biex namluħ aktar modern, aktar kompetittiv, aktar tajb għall-ambjent, però ikun strument fundamentali sabiex bekk noħorġu mill-kriżi. Jiġifieri biex inħarsu wkoll l-impjieg ix-xogħol. Jiena nisab konvintu ħan nala sur President li s-sagrifiċċji li aħna tlabna li nam li ċittadini jagħmlu U kienu ovvjament sagrifiċi indispensabbli, però meta s-sagrifiċi ma jkunux akkompanjati minn politika tajba tkabbir u anki eh, politika industrijali ikunu qed jirriskjaw li dawk is-sakrifiċċju jkunu għal sar u għal xejn, però fuq kollox jirriskjaw li jkunu ta' dannu għal ċittadini tagħna. U għalhekk huwa importanti li naħdmu fuq iż-żewġ oqsma jew huwa responsabilità tiegħi u anke r-rieda tiegħi li nappoġġa l-Unjoni Ewropea kemmi l-industrija tal-politika, l-politika tal-industrija biex namlu bekk aktar kompetittiv is-settur ta' l-azzar. Nirringrazzjakom. Grazie, signor vicepresidente president della Kommissjoni. Grazie, vicepresidente president tal-Kommissjoni. Dan temmi d-dibattitu tal-lum tana u l-vot ħasseħ ħajseħ fil-plenari li jmiss f'Deċembru. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa l-istqarrijiet mill-Kummissillu l-Kummissjoni fuq il-Konferenza dinija dwar it-Telekomunikazzjonijiet Internazzjonali li jmiss tal-Unjoni Internazzjonali tat-Telekomunikazzjonijiet